Grazie, nkomplu nappoġġaw il-Messiku fl-isforzi tiegħu, grazzi. Vielen Dank, Herr Potocznik. Grazzi. Il-votazzjoni ser isseħ wara d-debattitu li jmiss li ħajkun fuq il-Korea tisfel pina tal mota dikjarata legali. Il-Sinjura Weber għal żewġ minuti mr President. After thirteen years without any execution in South Korea, it's Nidu ngħidu li l qorti kostituzzjonali fil-Korea tisfel favorit il pena tal-mot fil pajjiż Dan hija pena legali li kontra reati a favur tal-pubbliku. Għalhekk rridu naraw li nimxu li lin mill-emozjoni meta nitkellmu dwar il-pina tal-mod. Din hija forza ta' prevenzjoni li eh, meta xi ħadd kriminali jiprofa jagħmel xi kriminali jaf li hemm il-pina tal-mowt allura ma jagħmilx din dan ir-reat. Iżda rridu morru li lin minn din l-idea, rridu ngħidu li l-ġudizzju il-pina tal-mowt ma tistax treġaħħa lura u għalhekk ma tistax eh, Eh, timxi mal-liġi tal-żmien romani rumani li għandha sekli sħaħ issa li li għaddiet u għalhekk il-pina tal-mot irridu ngħidu li jista' jkun hemm żbalji fiha u għalhekk l-opinjoni tagħna hija li tista' xekkel l-istituzzjonijiet tad-demokrazija fil-pajjiż tal-Korea t'isfel. U għalhekk aħna l-idea li l-pina tal-mot niprojbuha għal dejjem il design il-Korea tisfel hija firmatarja tal-ħafna trattati mit-trattati internazzjonali u għalhekk tkun taħsara li issa ġew lura minn dik il-pożizzjoni. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Weber. Als nächstes für... Grazzi. Il-kellimni miss u Sur Martin għal minuta u nofs. Grazzi President, l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali u dan il-Parlament għandu rekord u ta' l nopponu l-pina kapitali u għalek aħna jiddispjaċina mill-deċizjoni tal-Qorti Kostituzzjonali tal-Korea tisfel u dimmiġt kazbir tal-Kostituzzjoni tagħhom. Iżda rridu nħarsu lejn il-perspettiva tal-argument. Kienem ħames voti favur erba kontra u għalek maħħġux li kunem il-pina tal-mod, iżda sejħu li kunem deċizjoni politika mill-Parlament Korean biex jiddeċidu fuq il-projbizjoni tal-pina tal-mod dak il-pajis. Aħna nafu li l-Korea tisfel de facto huwa pajis li jagħmel il-projbizjonijiet ma kienx hemm l-ebda pina tal-mowt mill-2008 u għalhekk l-Amnesty International kategorizzat il dan il-pajjiż bħala pajjiż li mar kontra għal kollox il-pina tal-mowt u projbi għal kollox. Għalhekk aħna rridu narfu wkoll li l-mexxej tal-partit mexxej fil-pajjiż fil-Korea t'isfel qal li għandu jkun hemm moratorja tal-pina tal-mowt li titwaqqaf u eh, titressaq biss lejn ċertu priġunieri li tinżammu l-ħabs. Nittama li din il-vuċi ta' opportunizmu jinjorawa fil-Korea t-isfel u dan il-pajis jibdel il-liġi u tassow isir pajis moratorium. Grazzi. Fin Dank, kollegi Martin. Grazzi, Sur Martin. Nikellim kellim li jmiss u għassur kasler għal-minuta u nofs. President, kollegi, jiddispieċina li ċertu pajjiżi llum il-ġurnata għadhom xorta qegħdin jimplementaw tip ta' kastik li jmur kontra il-bniedem, il-natura stess tal Il-bniedem għandu dritt li jagħmel kwalinkwa ħaġa kontra bniedem ieħor u Ma nistgħux naċċettaw ħaġa bħal din. Il-pina tal-mowt hija xi ħaġa barbarika u m'hemmx loka liha fid-dinja tal-lum. Il-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni qal li jekk nippermettu lin-nies li jkunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal reati tagħhom hija xi ħaġa li għandha tkun possibbli u ovvjament il-pina tal-mowt hija xi ħaġa irriversibbli għalhekk ma tippermettix li dan iseħħ. Għalhekk irridu nqisu dawn il-kwistjonijiet kollha u nittamaw li l-awtoritajiet tal-Korea t'isfel jiġġieldu biex ikunu jistgħu jeħilsu mill-pjena tal-mut għat-tajjeb tal-bnedmin kollha. Insejjaħ biex mod unanimu nkunu nistgħu nappoġġaw din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni. Is-Sinjura Verġa għal-minuta. Lordi Katrin. Fil-raba kongress dinji kontra l-pena tal-mewt fl-aħħar ta' frar li għadha f'Ġenevra, Kien hemm l-abolizzjonisti li kienu qed eh, juru l-kontentezza tagħhom bla dejjem jikber ta' pajjiżi li kienu qegħdin ineħħu l-pjena tal-mewt il-Korea t'isfel minn Diċembru tal-97 ma kellha da pjena tal-ment id-deċiżjoni li ħarġet issam il qorti t isfel eh, tassibna u nikkundannawha nixtiequ li l-Kummissjoni u l-Kunsill jisu il-pina tal-mewt bħala element essenzjali tal-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi terzi li jsejħu l-Gvern tal-Korea u l-President tal-Repubblika nnifsu l-danġi kundannata tal-mewt biex umma u koll jimxu fitri tal-moratorju u jimxu ma' deċiżjoni tal-ġnus ma' u ehm, nuru tħassib tagħna ta' 59 li ġew kundannati għal mewt eh, f'dawn il-pajjiż minħabba raġunijiet politiċi u nixtiequ li sentenza tagħhom tinbidel għal sentenza oħra. Grazzi, eh, Signora Verġa, l-aħħar kellim għall-Luħ Biler. Grazzi, President. Il-diplomazija li nimmorru kontra l bina tal mewt hija waħda ta' suċċess di rajnija fil taddidit ta' adezjoni fil-negozjati u anke fil-ġnus ma'uda. Iktar stati tal-dinja kollha edin jamlu moratorja kontra il-pina tal-mod fil-waqt li nistennu li nraznu għal kollox. U Korea tisfel kien neħħa din dan it-trattament inuman. Għalhekk aħna imħazbin, imħazbin li hemm deċiżjoni bħal din tal-Qorti Kostituzzjonali tal-Korea t'isfel fejn hemm il-pina tal-mowt li hija kompatibbli mal-istatus tal-Kostituzzjoni. Għalhekk din tista' tippermetti li l-pina tal-mowt tista' tiġi ddikjarata legali, għalhekk irridu li l-Korea t'isfel jagħmlu minn kollox biex jistabilixxu moratorja eh, vinkolanti legalment li trażana l-kollox il-pina tal-mod. Hemm 55 priġunier li jinsabu li ħajħaqu għall pina tal-mod u għalhekk issa rridu li l-Korea tisfel waslu għal leġiżlazzjoni li tipprojbix il-pina tal-mod għal kollox. Naħseb li din kieku tkun xi ħaġa pożittiva hemm moviment li qed jipprova jiżguri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 huwa li hija irreversibbli, hija kastik aħħar li qed ċaħħad il-persuna li ikolla l-opportunità li salva ħajtu, l-unika ħaġa li għandu. Fl-istess ħin hemm ir-responsabilità tal-eżekuturi li waslu għal pina tal-mowt ta' xi ħadd innoċenti ma kienx hemm l-ebda ġust eh, ma kienx hemm l-ebda til l-ebda pina tal-mod dan l-aħħar f'dan il-pajjiż u għalhekk nittamaw li l-pina tal-mod ma tintuża qatt aktar fil-Korea t'isfel. Grazzi. Il-kollega li jmiss huwa l-Onorevoli Geringer de Udenberg. Grazzi, President. Il-Korea t'isfel huwa wieħed mill-imsieħeb ewlieni għall-kummerċ tagħna. Ta huwa pajjiż ukoll fejn aħna għamilna ftejim ta' kummerċ ħieles u aħna għandna aċċess wiesa ta' swieq ta' xulxin u għalhekk relazzjonijiet ta' kummerċ tagħna huwa huma tajbin ħafna u sejrin wartu żgħar. U għalhekk hija ta' staġib għalina li aħna differenti għal kollox meta niddiskutu d-drittijiet tal-bniedem fundamentali u anki l-pina tal-mot. Il-pina tal-mot għanda tiġi projbita u fuq l-arena nazjonali l-Unjoni Ewropea dejjem kienet etħaddan il-kawza tal-projbizjoni tal-pina tal-mot. Għalek aħna nappoġġaw il movement ċivili fis-South Korea, fil-Korea tisfel li qed tipprova tipprojbixxi il-pina tal-mod fil-pajis. Nittama li namlu l-almutana sabiex nkunu nistaw nizbu dan l għan Il-Parlament Ewropew kiseb Eh, seta ġodda fil-politika ta' kummerċ tagħna u għalhekk nistgħu nitolbu li l-imsieħba tagħna kollha jipprojbixxu l-pjena tal-mod. Grazzi ħafna. Issa sur Ziobro għal minuta. Panie Przewodniczący, gdyby dzisiejsze poglądy na karę śmierci... Prezydent? fil proċesta Nuremberg kiku l-valuri tagħna kienu implikati ħafna eluf ta' persuna li nqatlu ma kienux ikunu maqtula minħabba l bina tal mod Għalek nikritikaw il-verdetti tal-proċess ta' Nuremberg. Hemm bżonn ta' tweġiba proporzjonata għal ħtija ta' persuna kriminali, jekk nitkellmu dwar atti terroristiċi jew ġenoċidi li seħħaw ukoll fl-Ewropa rridu li konna pina tal-mod proporzjonali. Fl-Ewropa l-akademiċi għedin jistudjaw l-aspetti kollha ta' dan il-pina tal-mod. Dak mhux argument ewlien ma dana kollu, aħna morna lilin mill-pina tal-mod b'deċiżjoni demokratika, iżda rridu nħarsu wkoll il-perspettivi oħrajn għalek jina favur li kunem diskussjoniet diskussjonijiet flimkien mal-Korea t'isfel f'kuntest demokratiku. Kollegin Rosbach ist leider nicht anwesend. Wir haben damit die Il-kollega li jmiss mhux qiegħed hawn mela dan ifisser li għanna sur Migalski sal-minuta. Oh, sorry. Sorry. Uh, panie Przewodniczący, przepraszam za spóźnienie, zagapiłem się. Z... President, jiddispjaċina li eh, domt, kontet netkellem. Jena naħseb li mannix ninterferixxu f'din il-kwistjoni għal żewġ raġunijiet. Il-Korea t'isfel huwa stat demokratiku u il-verdett tal-qorti kostituzzjonali tal-pajjiż hija deċiżjoni legali u għalhemm lebda sogru li din is-sanzjoni tiġi applikata fil- każijiet politiċi jew każijiet importanti. Iżda ħat applika biss għal qattila u nies simili. Il-pina tal-mowt għandha għan ta' deterrent u għalhekk jekk sanzjoni bħal din tkun deterrent irridu ngħidu li l-pina tal-mowt hija l-akbar deterrent possibbli Il-Parlament Ewropew għalhekk m'għandux jagħmel l-ebda interferenza fir-rigward il-Korea tisfel u l-awtoritajiet Koreani. Grazzi. L-Sur Migalski, issa ngħaddu għall-proċedura KHDI u ngħaddi l-kelma l-Sur Potocznik. Grazzi, President. Jiddispjaċina li qed naraw sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali fil-Korea t'isfel għaliex din id-deċiżjoni hija pass lura lejn is-sitwazzjoni li kienet qabel f'dan il-pajjiż fej qatt ma kienu eh, fej ma kienux eh, taw il-pina tal-mowt tal-15 sena issa. 55 persuna li edha taqqa l-pjena tal-mod bħalissa u għalek rridu eh, imorru kontra deċizjoni tal-qorti kostituzjonali. Dan il-pajis huwa mexxej demokratiku fir-reġun u għalhekk għandu jagħti eżempju wkoll mod morali. Il-pina tal mod mhux deterrent ma twassalx għal tnaqqis fil-reati lanqas. Vielen Dank, Herr Kollege Sonik. Als nächstes Herr Kollege Pasca. Grazie, Sonic Sonik, Sir Taska. Eżis kollegi, dan din hija suġġett li ħajib ħaj sakemm hemm il-persuni fostna li jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu u jittorturaw min iridu. Għax u li aħna ma nistgħux inwaqfuhom. Dawn dawn għandhom ikollhom id-dritt li jgħixu daqs ħaddieħor jekk inti tiltaqa' ma' persuna bħal din ma tantx taħseb taħsibha l-istess, għandhom dritt iġifid il-persuna għal tribunal il-pina tal-mewt miex e- e- e- konformi mal-deċiżjoni tal-orti kostituzzjonali, il-fatt illi illi din ċedejnija ma jfissirx li aħna sirna iktar rumani pala fis-soċjetà tagħna dan il- dawn il-mostri li qegħdin jaqtlu il-persuni mod brutali ma waqfitx. L-unika ħaġa hija li jekk jieħu l-bnatamet ma jkollhomx fuq xi jibżaw mux bħal li jibżaw fl-Amerika, eh, fil-Korea t u qabel ma neħħuwa aħna l-ewwel irridu naraw jekk jiex verament soluzzjoni tajba. Grazzi, Sinra Pasca u bat Sinra Xiklifka. Grazzi ċer. Nishtiq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt ta' kemm hija ħasra eh, kbira li din id-deċiżjoni tal-Qorti Konstituzzjonali fil-Korea Tisfar. Il-Kostituzzjoni eh, tmur lura għal-1997. Missa deċiżjoni li ħarġet li tgħid li pina tal-mewt mhijiex qed tmur kontra d-dritt tal-dinjità tal-bnedmin u mhijiex kontra kontradizzjoni tal-Konstituzzjoni. Il-Qorti Suprema qalet illi is-soċjetà hija favur il-pina tal-mewt. U din hija xi ħaġa li tassew jiddispjaċina nisimgħuha. Għaliex dan f'dir reġun l korea tisfel għandu jkun mhux biss mexxej ekonomiku ma jkunu mexxej f'dak għandu xaqsam ma' ħarsin ta' drittijiet tal-bnedmin u dinjità. Grazzi. Signora Shepka, issa mela dan huwa tmim tal-KHDI u issa l komissarju Potocznik. Grazzi ċer, membri nervi tal-Parlament Ewropew, il-ġrida kontra il-pina tal-mewt fil-qalba tal-politika ta' drittijiet tal-bnedmin tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tqis illi il-kastik eh, tal-pina tal-mewt hija waħda li hija krudili ma twaqafx li kunem hemm il-reati li jitwet umma fl-istess ħin waqaf il-drittijiet ta' persuni. Aħna kena il-dviluppi pozittivi milux fil-ġida tagħna Lum, disenna il-Mongolia ħabret il-moratorju fuq il-pina tal-mewt. U Burundi u il-New State of, Mexico, il Mexico, State of New Mexico, u Mexico u koll eh, għalu l-istess. u kien hemm talba għal tneħħija tal-moratorju anzi jt kellim biex nistabilixxew il-moratorji bilan illi inneħħu il-pina tal-mewt u fit-2008 ġajna saħaqna fuq da. L-Unjoni Ewropea kienet dizappuntat ovvjament bil-deċiżjoni tal-Qorti Konstituzzjonali tal-Repubblika tal-Korea b'vot maqsum 5 berba Eh, li din il-liġi kienet skont il-Kostituzzjoni. Imma nafu li dan il-kas kien qed eh, jifisserra fuq l-interpretazzjoni tal-Koreani fuq tal-Konstituzzjoni ma kienx kwistjoni ta' politika. Aħna nafu kol eh, ħadna nota tal-perspettivi ta' tlieta mill-ħames imħalfin li qalu li il-pina tal-mewt kienet konformi mal- Eh, kostituzzjoni. Is-sur Kokku Sur Xanki għalu li rridu nimitaw il-pina tal-mewt u naqsu ir-rejati li jinataw il-pina tal-mewt. U s-sur ħamħalef sondu għan għal illi kull deċiżjoni fuq il-pina tal-mewt għandu jkun suġġett ta' dibattitu pubbliku u jkun hemm tiħet tieħed mill-leġislatur pubbliku sorta waħda rati għedin ovvjament jgħatu pini tal-mewt. Korja tisfel tefet moratorju fuq il ti mill-1997 imma ma jemx indikazzjoni li l-deċiżjoni mill-qorti konstituzzjonali se saħi affettwa dan il-moratorju. Nilqaw il-determinazzjoni tal-Korea li jżommu il-moratorju fuq it-twetti tal-eżekuzzjonijiet u fl-istess ħin il-moratorju għandu jitqis, mandiqux jitqis bħala għan fih nifsu imma bħala pass fit-triq lejn tneħħija sħiħa. L-Unjoni Ewropea tħeġġeġ iż-Assembleja Nazzjonali biex tieħu l-passi ma kemm jista' jkun biex mexxi xejjem din il-politika tal-mewt, tal tina tal-mewt. U aħna bħala Unjoni Ewropea dejjem mexxejja f'dan il-qasam u nikkonfermaw l-impenn il tal-Korea t-isfel tal-li provaw iħarsu il-drittijiet tal-bnedmin. Grazzi Komissarju. Ħames mozzjoni ta' rezoluzzjoni ġew imresqa biex nagħlqu dibati dibatu mallu eh, u issa il-vot se jsir issa. Nibdew mis-sur Gilad Xalit.